kompli. Il-minuti tal-11 ta' marzu tal-2010 u testi adottati huma disponibli lilkom. Għandkom xi kommenti ma nara l-ebda oġezzjonijiet mela il-minuti huma adottati. Issa nixtieq in, informakom in,